l-Onorevoli Zimmer. Prezentaw domanda għal difiża l privileġju umanità tal-Nora Forenza minħabba episodju li sar fil-manifestazzjoni tal-G20 f'Amburgu. Skont regolament din it-talba indbatet li kumitat tal-affarijiet legali.